ikom, grazzi. Nishtiq nishtiq nirringrazzja l kulħadd kollegi, eccetera. L-awtoritajiet Belġjani informawni illi s-Sinjura ma matix membru tal-Parlament u issa ġielet membru ieħor. u dam mill-ewwel ta' frar tal-2013. U kifet jena nixtieq nagħti merba l-kollega l-ġdid u nfakkarkom li skont ir-regolamenti aħna intuħ il poterju s-setat kollha fil-Parlament u l-entitajiet kollha tiegħu. u issa membru sħiħ tal-parlament bħala deputat parlamentari sakemm qed nitkellmu wkoll fuq challenge tal-Onorevoli eh, Jacek Kurski biex titneħħilu l-immunità parlamentari skont